l il-ġestjoni tal-flotot tas-sajt fir-reġuni ultraperiferiċi. Għandna point of order però. Ah, eh, skużani, għet il-President, mela għandna punt tal catch di għajat aktar tard. Mela, kif kont qed ngħid, ir-rapporterija s sinjura Rodast, jekk jogħġbok. President, Kummissarju, Sinjuri. Mela għandna rapport fuq inizjattiva proprja biex nindirizzaw kwistjoni fejn għandna reġun partikolari taħt il-lenti biex anki nanalizzaw ġestjoni tal-flotta tas-sajt fir-reġuni ultraperiferiċi. Ir-rapport jinkludi talbiet biex ikonna programmi tal-kompjuter aħjar f'termini tal-istat tal-flotta kif ukoll biex nelbu il-sajt illegali mhux rapportat. Irid ikun hemm aktar kontrolli u l-rapport qed jitlob li jkun hemm miżuri bħal monitoraġġ ta' skrutinju u trattati ma' pajjiżi fil-viċinat li m'għandhomx f'temiet ta' sħubija sa' issa dan il-ftehim għandu jgħin l-interessi ta' sajjieda f'dawn iż-żoni ultraperiferiċi biex bekk ikun hemm ukoll ħadd aħjar ta' sħut u preferenza li tingħata wkoll għas-sajjieda lokali. Neħtieġu niżviluppaw strument finanzjarju biex ngħinu s-sajt f'dawn iż-żoni ultraperiferiċi il-Kummissjoni għandha tqis punt bħal dan anki fir-rigward ta' sussidji għal magni ġodda biex ikun hemm aktar saħħa f'dawn il-bastimenti. Il-EMFF diġà fil-fatt għandu fond 100% sussidjat biex eh, is-flotta tas-sajt tiġi mtejba u hemm aktar finanzjament involut minn qabel. Rajna wkoll titjib ta' 35% wkoll għal rimpjazzament tal-magni. Issa sajjeda f'dawn iż-żoni ultraperiferiċi għandhom jużaw mod aħjar is-sinerġiji involuti u regolament eżenzjoni. Kif ukoll ikun hemm approċċ aħjar sitwazzjonijiet bħal dawn għaliex kif qed ngħidu fir-rapport neħtieġu nisfruttaw ir-riżorsi b'mod aħjar f'dawn ir reġuni ultraperiferiċi. Numru ta' proposti jinvolvu eżenzjonijiet għal dawn iż-żoni. Dawn huma punti addizzjonali li lin minn dawk li diġà jeżistu. Issa indur lejn l-emendi. Kien hemm numru li tresqu u jitolbu għal ħlasijiet biex intejbu l flotot u nimmodernizzaw l-istess flotot. Punt li semma diġà qabel, però dak li ġie ppreżentat għall plenarja fir referenza tal-limiti ta' kapaċità CFP irridu jintlaħqu u Jista' jkollna modernizzazzjoni biss billi neħilsu minn bastimenti qodma. Irdu naċċertaw li eh, s-sajt sostenibbli jinżamm iżda l-iskambju ta' bastimenti qodma diġà hija xi ħaġa possibbli iżda mingħajr in-nefqa pubblika. Il-menda qed tinvoka artiklu 349 tat-Trattat tal-Funzjoni tal-Unjoni Ewropea dan l-artiklu 349 jista' jiġi invokat għal dak li qed isir fir-reġuni ultraperiferiċi dawn il-miżuri speċifiċi però jridu jiġu organizzati b'tali mod li promuovu koerenza u integrità ta' politika u ma jtajfuwix is-CFP, il-Politika Komuni tas-Sajf, fil-fond tas-sajt ma tippermettix finanzjament pubbliku tal-modernizzar tal-flotot. Din hija xi ħaġa li tista' titqis f'artiklu 349 u anki artiklu 11 tal-regolament bażiku dawn il-flotot irridu jkunu aktar favur l-ambjent u bekk għandna wkoll artiklu 32 tal-MFF u allura rridu nsibu appoġġ għal flotot tas-sajt biex dawn jitjiebu, però dana ma jorbotx mal approċċi WTO f'termini ta' dak li qed isir uh, fil-flotot tas-sajt. Jien se nivvota kontra dawn l-emendi għaliex fil-fatt imorru kontra l politika komuni tas-sajf u jiftħu għatta problemi u jolqtu wkoll is-sajt f'żoni oħra tad-dinja u allura sajjida oħra tal-Unjoni Ewropea eh, jitolbu mbagħad u bir-raġun eh, finanzi pubbliċi biex jimmodernizzaw il-flotta tagħhom ukoll. Grazzi. Oettinger, bardzo proszę Il-Kummissarju Oettinger jekk jogħġbu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 Iżda jiena rajt dan ir-rapport u tallimt ħafna li huwa rapport bilanċat sew jiffoka fuq id-diffikultajiet tas settur tas sajt dawn ir-reġuni ultra periferiċi. Ir-rapport huwa ċar dan ir-rigward u r-rapport ukoll qed jipproponi miżuri speċifiċi kif dawn il-problemi jistgħu jiġu indirizzati u kif nistabilizzaw is-settur. Aħna naċċettaw u bħala Kummissjoni aħna qegħdin naħdmu fuq dan il-punt. Kondizzjoni f'dawn ir-reġuni ultraperiferiċi jeħtieġu soluzzjonijiet bla dewmien u bit-tfassil ġdid tal-politika komuni tas-sajt flimkien ma' strumenti komuni ta' finanzjament li MFF jiġifieri, nexxinna issa nieħdu pass importanti għal-ġejjeni fil-budget li jmiss, iżda aktar minn hekk. Fiż-żmien li ġej budgetarju se nqisu l-miżuri għabbażi tal proposti tagħkom u allura aħna se nagħmlu l-almutana biex intejbuhom dawn. miżuri li jagħtu aċċess u reġjonalizzazzjoni ta' tali miżuri. Dawn fil-fatt huma miżuri għal flotot fuq skala żgħira u bekk neħtieġu aktar għajnuna finanzjarja biex bekk natu bilanċ aħjar għal pis. Fil-ġejjieni se jkollna bżonn ukoll nappoġġjaw ix-xogħol tal-awtoritajiet lokali reġjonali. Dan huwa xogħol komunitarju fuq livell Ewropew, però l-awtoritajiet nazzjonali u dawk reġjonali għandhom rol ukoll. Mela, eżempju ta' fejn awtoritajiet reġjonali u nazzjonali huma ta' importanza. Il-qafas il-ġdid illi tressaq mill-Kummissjoni jagħti dispożizzjonijiet għal dawn ir-reġuni iżda r-responsabilità tal-implementazzjoni hija fidejn il-livell tal-Istati Membri u l-istituti ta' riċerka appoġġjati mill-Istati Membri. Sa ċertu punt ukoll negozjanti fis-settur tas-sajt ukoll u allura kollox ma kollox nemmen li r-rapport qed jagħti bażi tajba u aħna nistgħu wkoll nikkonsidrawh u nirreferu għalih kull entitajiet responsabbli fih dan il kummissjoni u anki l-kollegi tiegħi se jkomplu dialogu ma'kom ma membri parlamentari u miegħek sur-rotes. Grazzi Kummissarju. Issa fisem il-Kumitat Reġi l-Onorevoli Omar G. Mela, li moqsma huma responsabbli għas-sajd sejjed? Jena naf li um, punt wieħed seba wieħed punt wieħed sitta fil-mija illi huma e, s-sajt ikkonsidrati, jiġifieri dana meta inqisu t-tunnellati illi jiġu mbagħad e, li jkun hemm azzjoni ta' sajt tagħhom minn e, flotot oħra internazzjonali. Jiġifieri l-emenda tagħna qed tindirizza sitwazzjoni bħal din. Aħna qegħdin nitolbu xi ħaġa raġonata għaliex. Għaliex din hija wkoll kondizzjonata skont is-sostenibilità tal-politika komuni tas-sajt u tafu illi l il ftejjim tal-Kumitat Reġi kienet irresaq l-istess proposta għada li l-in mill-kampanji għarriqa ejjew nagħtu l-appoġġ tagħna lil dawn ir-reġuni ultraperiferiċi għaliex is-sajt trid tagħti kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta' dawn ir-reġunijiet illi qegħdin f'tant diffikultà. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Monteiro de Aguiar. Grazzi L-importanza tal-ekonomija blu, il-kwistjoni marittima, l kwistjoni ta' sajt, dawn huma elementi l importanti għall-iżvilupp tar-reġuni ultraperiferiċi. Għanna bżonn l-impenn ta' kulħadd, atturi politiċi, awtoritajiet lokali biex niddefinixxu il-politika komuni tas-sajt u għanna l-istrument finanzjarju li jifoka fuq is-sajt palma jiġri anki fil-agrikoltura irridu Ewropa aktar solidali, aktar soċjali li tirrispetta t trattati. Iżda, anki s-sajjieda ta' dawn ir-reġuni huma ċittadini Ewropej li nappoġġjaw ir-rinnovament tal-bastimenti ta' dawn ir-reġuni mhix xi ħaġa li tmur kontra l-idea tagħna għaliex ovvjament dawn huma bastimenti li għandhom karatteristiċi partikolari u bekk inħarsu lajxin ta' dawk li jaqalgħu eh, il-ħobs tagħhom ta' kuljum b'attivitajiet bħal dawn. U allura għanna u koll ċertu idejat illi jissemmew għonek sempliciment biex ma jaqtawx għalb dak li tawom il-vot. Grazzi. Fisem eh, Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Serraw Santos. Grazzi, President. Ir-reġuni ultraperiferiċi huma reġunijiet li huma differenti u allura dan għandhom artiklu partikolari fit-Trattat tal-Funzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport li qegħdin niddiskutu allura qed iwassal appell u sewwa jagħmel biex ikonna finanzjament għal dawn ir-reġuni biex bekk ikun hemm għajnuna għal bastimenti u allura se jkollna emenda li titlob din il-ħaġa hija importanti li l-għajnuna tingħata lil dawn is-sajjieda minn dawn iż-żoni remoti hemm bżonn bidla ta' rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea l-għajnuna pubblika għal bidla fil-bastimenti hija xi ħaġa mwaqfa mir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u mhux mir-regolament bażiku tal-Politika Komunità Sajt, regolament li lanqas ma ġiet ikkonsidrata mill-Parlament u mill-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna u issa fisem il-grupp ICR e l-Onorevoli Tomasic. Grazzi, President. Ir-reġuni ultraperiferiċi jeħtieġilhom aktar attenzjoni fil-linji ta' politika Ewropej kollha minħabba l-iżolament tagħhom fit-trasport u termini oħra huma qegħdin pożizzjoni inqas favorevoli meta nqablu mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea u allura nieħu l-opportunità biex nisaq problemi simili li l-gżejjer tagħna jiffaċċaw anki eh, is-sitwazzjoni ta' gżejjer li bil-Kroazja mhijiex ħaġa differenti minn eh, dawn iż-żoni ultraperiferiċi. Wek jiena nitlob il-Kummissjoni biex temenda regolament konċernata biex nejnu il-gżejjer fil-Mediterran biex huma jużaw għodot tradizzjonali ta' sajt għal sajt artiġjanali anki għal għajxin tagħhom. Is-sena l-oħra parlament ta' appoġġ ta' maġġoranza rapport tiegħi dwar eh, sajt fuq skala żgħira u l-Kummissjoni trid tiġi mmexxija minn dak li diġdejna dwaru bħala Parlament. Grazzi ħafna fissem il-għalde l-Onorevoli Balbaw Barandika, grazzi President, dan il-rapport dwar is-sajt fi żoni ultraperiferiċi huwa okkażjoni biex mill klimna dwar għal fatti u bekk nitolbu għal kompassjoni u empatija għall organizzazzjonijiet illi jassoċjaw is-sajt ma' attakk tal-ekosistemi. Dawk l-aktar l-huma interessati fis sostenibilità tas-sajt huma sajjida nfushom u jiena smajt li fil-gżejjer tal-Kanari hemm ukoll idea dwar oċeani u l-ibra illi huma idejat e, illi juru dinjetà lejn dan ir riżors Aħna irridu ntejbu s-sigurtà u ta' dawn is-sajjieda għaliex dan mhux sempliċement xogħol Is-sajjida jeħtieġu jkollhom ukoll bastimenti li jħarsu l-ambjent li jkunu effiċenti u aktar moderni. U mbagħad ma rridux li nipperikolaw il-kwistjoni tal-konservazzjoni dawn il-bastimenti l-ġodda bekk jiena nħeġġeġ studju serju dwar is-sajt rekreattiv dawn iż-żoni xi ħaġa li s-settur talab kemm il-darba, partikolarment fiż-żoni turistiċi. Il-professjonisti għandhom il-dritt li jkollhom aktar informazzjoni u kontroll dwar sajt rekreattiv minħabba volum u tkabbir. Hemm aktar pressjoni li tintefa' fuq attivitajiet bħal dan. Grazzi, eżattament minuta u nofs, issa fissem il-gwe l-Onorevoli Ger Ferreja. Grazzi. Irridu narfu il politika komuni tas-sajt ma twieġibx għal elementi speċifiċi tar-reġuni ultra periferiċi. Ċertament, issa neħtieġu bidla minima biex bekk nikkorreġu dak li huwa ħażin. Aħna wkoll naraw li inna niġġieldu għal kundizzjonijiet aħjar għas-sajjieda U għallura nġildu l svantagġi ta' dawn iż-żoni ultra periferiċi għal dak li għandu x'jaqsam ir-rinnovazzjoni tal dawn il-flotot irdu morru lilin minn dawn l-azzjonijiet. U allura aħna nappoġġaw l-emenda illi fil-fema tagħna hija xi ħaġa moderata għal kollox. U allura aħna ċertament irid ikollna ir-riserva għal flotot kollha sa żoni ekonomiċi esklusivi, ġifieri minn 100 għal 200 mil u anki biex ikonna diskriminazzjoni pożittiva għal sajt fuq skala żgħira biex bekkin inħarsu l-aspetti ekonomiċi u ambjentali. Grazzi. Grazzi. U issa, il sinjura Godin. <clears throat> Grazzi ħafna, President. <clears throat> Dawn il-flotot fir-reġjuni eh, ultraperiferiċi issa qegħdin jikbru fl-età tagħhom u għandhom ix-xejra li jista fiċin il-kosta imma m'hemmx ħut ma baqax ħut hemmhekk. Wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea taċċetta li tagħti fondi permezz tal-IMFF u l-Istati Membri il-modernizzazzjoni tal-flotta tas-sajt u bastimenti fuq skala u sajda fuq skala żgħira li għani sansam l-1990 Is-sur Rodas mhux se jdubita dan imma jiena nappoġġja l-emenda biex nappoġġjaw dan il-fondi pubbliċi. Nistgħu naraw 50% e, e, ta' nuqqas tampjiegi ta' żgħażagħ fil-Gijana Franċiża allura rridu napplikaw is sens komun u napplikaw ċerti miżuri ekonomiċi biex ngħinu dawn ir-reġjuni ultraperiferiċi. Grazzi ħafna, wissa nibdew l-interventi eh, individwali. Grazzi, jiena nirrappreżenta mill-Gżir Kanari u kontenta nitkellem dwar il-sajf f'dawn il-reġuni ultraperiferiċi rridu l-użu tal-potenzjal kollu tal-popolazzjoni jemmek hekk ikollna inċentivi aħjar biex naslu għazzazax żgħażagħ fis-settur u nikkonsidraw il-karatteristiċi ta' dawn ir-reġjun ultraperiferiku m'hemm waħda nieqsa din li nagħmluha permessi li nagħmluha possibbli għal kundizzjonijiet stretti biex nagħtu fondi għal sajt artiġjanali u tradizzjoni mhux minnu dak li jgħidu n-nies. Din mhix kwistjoni ta' iżjed sajt imma kwistjoni ta' sajt fil- fil-reġjun u fil-reġjuni periferiċi biex kun jistgħu jistadlu. Jistadlu din mhix kwestjoni ta' żona ta' 10 mili jew 100 mil kif jistgħu joħorġu f'dawn li pra miftuħa bastimenti u dajes illi għandhom ħafna età. Ma tagħmilx sens assolutament, ma nix qegħdin nitkellmu li niftħu eh, kamp u niftħu settur biex nagħtu flus minn għall-ebda limitu qed nitkellmu fuq ċerti limitazzjonijiet għal sajjed artiġjanali, tradizzjonali, u jiena naħseb li rridu naqraw l-emenda tajjeb hija ninsew il-pozi m'għandniex naħdmu kontra dawn is-sajjieda, rridu naqraw din l-emenda u naraw li mhux minnu. Grazzi lilek. Il-kellim li jmissu biex nagħlqu dil-parti tad dibattitu, is-Sinjura Toma. Grazzi, Sur President, tal-kelma. Kummissarju preżenti, kollegi. Dawn ir-reġuni ultraperiferiċi jinsabu fi kriżi dak tal-faqar. Drittijiet ta' sajt eh, huma dubjużi u risorsi eh, li jimbijaw il pajjiżi terzi. Artiklu 349 tat trattat tpoġġi l-eċċezzjoni ta' reġjuni ultraperiferiċi għax dawn hemm ħafna spejjeż involuti minħabba kundizzjoni ġeografiċi. Dan l-artiklu ma ġiex applikat għas-sajt. Din hija eċċezzjoni. Sajt fuq livell fuq livell mi żgħir u sajjieda pereżempju fil-West Indies in-nies huma sfurzati li jieħdu miżuri li ma jimlix possibbli għalihom li jistadu fin-naħa kostali. Lan mhuwiex illi aħna nżidu l-kapaċità tas-sajt, aħna nirrispettaw l-MSY imma eh, il-bastimenti għandhom jiġu rinnovati. Ejja nżidu numru solidarjetà u ma naqodu xinċedu għal pressjoni. E, u issa fuq il-KGDI. Is-sur Venel kunu għal ewel kellim, grazzi President tal-li tajt kelma. Komissarju prezenti, l-kun ma nistanamu għan appoġġa dak li intqal qabli. Minkejja li ma e, setuta esperienza esperjenza jew suġġett li tkun qed dinja din hija kwistjoni ta' sajt u hija kwistjoni li jettejn issa jida żżar u għamlek għan situazzjoni fi għanna fil fatt nistgħu jirdu azzjoni mingħajr eh, ma nonfqu ħafna flus. U hemm ir-responsabilità biex jingħata appoġġ għal manutenzjoni u eh, li il-bastimenti jiġu rinnovati. ċerti bastimenti għazbis għandhom motor fuqhom E kif tista' tasal minn miħdej il-kosta għal postijiet fil-baħar miftuħ fejn jkollok possibilità ta' MSY iktar oli. E skont dawn m'hemmx distorsjoni ta' fis-sajt, allura għedin juqodu, għaw ħafna nis li għedin juqodu jgħidu li hemm ħafna eh, sostenibilità u għajnuna statali għal u mill-Unjoni Ewropea. Imma di mhix kwistjoni tek. Hija kwistjoni ta' fondi nazzjonali mhux biss Ewropej. Irridu nagħtu messaġġ li sajda żgħar fl-Unjoni Ewropea li għandna napprovaw dil elementa Grazzi ħafna lilek il-kellim, it-tieni kelliem taħt keġdijaj. Isur Lopez Lagijar. Et nintervjeni su President biex nappoġġja x-xogħol ta' rapporter tagħna. is Rodas, jiena mill-Gżejjer Ganari, jiena minn reġjun ultraperiferiċi ta' u reġjun ultraperiferiċi huma dawk li jissemmew fl-artiklu 3 dissa tat-TFU hemm eċċezzjonijiet uniċi u individwali li jidħlu hawnhekk anka dwar liġi derivata u dinja mezz kif aħna nipplassaj fil-Gżejjer Kanari. Allura għajnuna speċjali statinata biex flotta tas sajt tiġi rinnovata u għas-sigurtà tal-flotta u anke raġunijiet ambjentali biex bekk aħna nitilqu lil-in mill-tniġġis tal-fuels u nagħtu opportunitajiet għall futur Di mhix kwistjoni li nżidu l-kapaċità tas-sajt jew li inbaxxu l-istokkijiet tal-ħut, qed nitkellem fuq il-futur tas-sajt. Passjoni kbira u dedikazzjoni, nies li jiddedikaw jiddedikaw ħajjithom id-dmuħu demmhom għall-industrija. Qed nitkellmu fuq l-iktar eh, l-iktar posti ġeografiċi il-barra miċ-ċentru Ewropew. Grazzi l li miss. L-Onorevoli Ferdando anzi, il kelliem li jmiss. Grazzi ħafna. Dawn ir-reġuni ultraperiferiċi iva veru jridu jiġu l-attenzjoni tal-Parlamentu tal-Unjoni Ewropea di tatina il-possibilità li nħarsu lej il-Mediterran ukoll fejn hemm ħafna problemi qed il-kellim. L-artiklu 349 jitkellem dwar dawn is-sett dawn il-postijiet u gżejjer żgħar gżejjer grigi e, fejn għandhom dipendenza u diffikultajiet u distanzi kbar mill-art e, prinċipali għandna bżonn dispożizzjonijiet dwar id-direttiva dwar sajt kostali. Rridu nagħmlu bidliet biex bekk inkunu nistgħu ngħinu fil-modernizzazzjoni tal-flotot u biex ikollna e, reġim speċifiku ta' CFP b'interventi statali ma b'appoġġ mill-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq lill kummissarju Oettinger biex jistudja dil kwistjoni fil-futur. Grazzi ħafna, kellim li jmiss taħt keġ di għaj l Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Hemm karatteristika importanti ħafna waħdanija tal-ġestjoni tal-flotta tas-sajt fil-reġuni ultraperifriċi. Din il-karatteristika turi li aħna għandna inkunu sensibbli u għandna nikkunsidraw dawk l-ispeċifiċitajiet kemm jekk qed nitkellmu fuq gżejjer fl-Atlantiku jew fl-Oċean Indjan, jina <clears throat> daw ir-reġuni huma differenti bejnietom imma differenti wkoll. E, għal dak kollu fl-Unjoni Ewropea, ovvjament nistgħu nitkellmu fuq il-gżejjer fil-Mediterran li għandhom ukoll l-ispeċifiċitajiet tagħhom. Imma issa irridu nisħu fuq dawk li għaddejjin li jħarsu lill unjoni Ewropea b'mod differenti minn dak li aħna inħarsu lejha mill-kontinent. Din irridu naraw naraw il-politiċi tas-sajtu u politiċi involuti jkunu koerenti bejniethom. L-Onorevoli Caputo għandek il-kelma. Grazzi President. F'dan ir-rapport li nivvutaw għada għada, hemm imniżżel li dawn ir-reġuni ultraperiferiċi il-frottot tas-sajt li nsibu li nsibu fihom għandhom jiġu rinnovati anke fġieħ is-sigurtà tagħhom. U issa irid kollu għajnuna kollha passibbli ekonomika, anke li jsib self pereżempju. Kull il- irridu nipproteġu b'kull mod possibbli l flotot tas-sajt li huma artiġjanali u u b'dan blan mhux biex inżidu il-livell ta' il-livell ta' sigurtà manka inżidu wkoll il-protezzjoni ambjentali. Importanti l-modernizzazzjoni tal-flotot tas-sajt u strumenti kollha u politiki kollha inklużi biex jagħmluha possibbli biex dan kollu jsir u jitneħħa in-negattività f'da kollu. Irridu nassiguraw li s-sajt ikun eh, sostenibbli kemm jista' jkun bil-inqas sforz possibbli u f'dan ir-reġjuni biex is-sajf f'dan iż-żoni ultra periferiċi ma jkunu żvantaġġati. Grazzi. Grazzi. U issa assimra rapporter Udrika Rodus biex tagħlaq fuq dal-punt. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, jiena konxja sew li f'xi wħud mill-reġuni ultraperiferiċi hemm ħafna faqar. Għal din ir-raġuni kienet li jitrid nafas fuq dan rapport iva. F'dawn iż-żoni ultraperiferiċi mhumiex l-aħjar post fejn tgħix u li tkun imqabbel mas-sajt il kundizzjonijiet tas-sajt fl-Ewropa kontinentali għalhekk qed nitolbu ċerti esenzjonijiet għal dawn iż-żoni ultraperiferiċi u biex daw jiġu jihdit jieħdu in konsiderazzjoni fir-rapport tiegħi tajt il-kellima jistajt indaħħal iktar titjib. Hawnhekk hija kwistjoni li ngħidu li hemm il-ħtieġa li nimmodernizzaw daw il-flotot tas-sajt għax daw is-settur fih dan iż-żona ta' mitmil hemm jew wis sajt għaddej jew hemm it-tniġġis mill-plantazzjoni tal-banana li huma responsabbli għat-tniġġis għal-ġol baħar forsi għandna naħsbu fuq din. Jiena smajt ħafna sajt barra mill-kosta, imma fuq dar rapport li jgħid li m'għandux kun hemm zbilanċ bejn opportunità tas-sajt u kapaċità tas-sajt. Għaliex, għax id-dejta bioloġika li għandna trid titjieb dan iddaħħal fir-rapport jien irrid noħroġ bil-mistoqsija allura x'fondi pubbliċi għall modernizzazzjoni tal-folor x'ħajt fisser din? nixtieq nispiċċa mistoqsija, probabbilment hija waħda retorika. Imma dawk l-awturi tal-istati membri li ma jiġux minn min dawn iż-żoni ultraperiferiċi jistgħu jispjegaw is-sajjieda tagħhom fir-reġuni tagħhom li jappoġġjaw flejjes pubbliċi għall modernizzazzjoni tal- tas-sajt fir-reġjuni ultraperifereċi imma mhux ftakom għax mintom speċjali, speċjali hawnhekk qegħdin niftħu infern sħiħ. Kaxxa ta' Pandora. U għax imbagħad is-sajjieda f'kull stat membru jitolbu bidritt illi, illi jingħataw għajnuna għax anke l-bastimenti tagħhom ilhom 30-40 sena fuq il-baħar. Grazzi ħafna lilek.